Mela nilqaw il-kommissjoni, nilqaw il-delegazzjonijiet, nilqaw il-kulħat, mela l-ewel punt fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport tas-sur Sr. McCarthy rigward l-applikazzjoni ta' direttiva għal dwar medjazzjoni fl-istati membri l-impatt tagħha fil-medjazzjoni l-adozzjoni tagħha mal-rati nilqaw li sinjura McCarthy unatua l-ewwel il-kelma għal erba' minuti jekk joġbuk rapporter. Grazzi tassew. Jien naħseb li kelli sitt minuti, però ovvjament sir nexxieli xorta waħda li nagħmel diskors tiegħi sitt minuti, ferba minuti. Xin ringrazzja l-kollega tiegħi tal-li enuni nasal għal dan ir-rapport u hawnhekk rridu niverifikaw kif 27 stat membri din jimplementaw il-liġi ta' medjazzjoni u l-linji gwida tagħha U naf li ċertu membri meta aħna konna nabbozzaw din il-liġi fl-2008 ma knux konvinti dwar lan ta' din id-direttiva, però jiena naħseb li smiħu konsultazzjonijiet li għamilna u rew li aħna ta' bilħaq għandna bżonn linji gwida Ewropej għal medjazzjoni. Jien qed nirċivi talbit minnaħa tal-kostituenti tiegħi biex jisolvu ċertu disgwi tal-taċċess ta' tfal ħlasijiet ta' mantenment, proprjetà u anki negozjati li qed ifittxu l-ħasijiet tagħhom fi stati membri antiki tal-Unjoni Ewropea li tersa u il-qorti u jiswa l-flus u 5% tal-negozji zar muxħa ħa jiffiċu eh, jew resqu negozju ieħor u dim il-qorti għaliex tispiċċa jispiċċaw ikollhom ħafna iktar spejjeż. Is-sejbit tagħna meta aħna dan ir-rapport rew li l-medjazzjoni huwa strument importanti ħafna għal negozjanti u għal kummerċ u l-istati membri l-lum jridu jamlu aktar biex jipromovu il-medjazzjoni, jridu ħarġu aktar il-medjaturi, ħagġu it-tfassil ta' kodiċ ta' kondotta u jena nemmen nidanu għal-kas għalix pressi ħazina f'medjazzjoni turi li fost l-Unjoni Ewropea hemm 70% rata sa' suċċess każijiet ta' medjazzjoni, anzi fil-fatt 80% jekk il-partijiet volontarjament jażu l-medjazzjoni, però 1% tal-partijiet qegħdin jaċċettaw il-medjazzjoni. Nasib iċ-ċifri jitkellmu waħedhom. Li għet jersa dim il-qorti tieħu madwar 300-400 ġurnata biex għet jersa il-qorti. U aktar żmien ovvjament biex il-każ jissolvja. l esperienza fl-istat membru tiegħi u li każ ta' litigazzjoni hum ħafna ħafna flus li jiswa madwar 51,000 euro. U normalment medja ta' medjazzjoni tiħu 87 ġurnata u tiswa madwar 9,000 euro. Kien hemm 115 il-kwistjoni ta' disgwit fir ren Unit u f'ġimar nexxilu jisolvihom u 30 minnhom kienu kwistjoni transkonfinali. Irridu mod effettiv kif insolvu dan id-disgwit u l-partit kol maktar kontroll, kol maktar responsabiltajiet meta jsolvu d-disgwit tagħhom u jena nemmen li huwa ta' benefiċċju, speċjalment f'disgwit fost il-familja, speċjalment fost it-tfal, għaliex dan jista' jqassar il-periodu ta' żmien li wieħed jista' jilħaq ftehim u dan u tajjeb għat-tfal għalihom inaqqas l-ansjetà tal konflitt u anki stress fil-familja biex nsemmi kas iħor konvinċenti disgwit per eżempju fuq il-wirt li jiswa madwar 10 10 miljun euro li jinvolvi bosta pajizi ġi solvut minn medjazzjoni f'ġurnata, pero sa kemm waslu l-medjazzjoni, 5 miljun euro kienu diġa imbelaw mill-qrati u l-avukati fit-tlet pajizi tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament kien ħajju żmien ta' sentej biex wieħed isolvi din il-problema fil-qorti. Għalhekk kien illum nix inħeġġeġ il-Kummissjoni l-Istati Membri biex ikomplu issaħħu u jimplementaw liġi tal-Unjoni Ewropea u jagħtu l negozjati u l-konsumaturi eh, mod effettivi fi isolvu d-diskwit tagħhom meta nqisu keżijiet ta' diżwit li għandna fuq il-proprjetà, nixtieq ukoll nuża llum bħala opportunità biex nitlob il-Kummissjoni biex tagħmel użu aħjar mis-sistema ta' medjazzjoni biex tgħin il-kostitwenti tagħna bħal każijiet numerużi li jeżistu fi Spanja u anke f'Ċipru u nistabilixxu proċeduri ta' medjazzjoni biex innaqsu dan it-tip ta' diżgwit li qed ikun twil wis u anki biex wieħed ikollok aktar aċċess tajjeb għal ġustizzja. Aħna eh, Nishtiqu nimplementaw din il-liġi fiħdan l-istati membri, pero zbat stat membru waqt li aħna konna tinfassi din il-liġi kellhom din it-tip ta' liġi u għalhekk kummissarju Redding inti qed tibda Eh, proċeduri ta' ksur kontra 15 stat membru, pero hemm stati membri marru iktar li hemm minn mill-linji gwida li għandna tal-Unjoni Ewropea, però rridu naraw ukoll x'inhuma l-esperjenzi tal-prattikanti sabiex is-sistemi tagħna tal-sistema is għal-ċittadini tagħna tkun waħda aktar ta' aċċess għall ġustizzja u li kapaċi solvi d-diskwit mill-aktar fis. Mela nagħti l-kelma sa mill-ewwel is-Sinjura Kummissar Sinjur Redding. Grazzi tassew, Sinja President, nixtieq nirringrazzja fuq kollox il rapporter għaliex hija prezentat rapport ferm komprensiv li jiena nemmen jista' jkun alternattiva straordinarja għal każijiet tal-qorti. Kif tafu l-aċċess għal ġustizzja hija ġebla tax xewka għal qasam Ewropew fiħdan il-ġustizzja, però fil-medjazzjoni aħna għandna alternattiva importanti meta wieħed jidħol fil- jider u dim il-qrati f'sat ċanna disgwit transkonfinali u anki kolna stejn bonarju. Għalek dan is-solvi ħafna, jgwadani ħafna ħin u anki Ina qassi trauma fi disgwit fost il-familja meta wieħed jersaq u il-qorti. Il-rapport ta' Sinja McCartney qed jipprovdi evalwazzjoni fuq il-mod kif ċertu stati membri implementaw id-dispożizzjoni tad-direttiva Jina naqbel ma' rapporter li Ivanna nimmiraw li applikazzjoni stretta ta' dispożizzjoni u jina pjuttost kontenta li permezza dan ir-rapport x'aktarx aktar stati membri ser jers u lejn applikazzjoni adegwata li xandek raġun, Sinjur Rapporter, mux kullħat fassal miżur biex jitrasponu direttiva u disa, disa pajizi għadhom ma notifikawx il-miżuri nazzjonali meħtieġa biex jimlew biex jilħu l-implementazzjoni ta' direttiva. U għalhekk il-Kummissjoni bdiet f'Lulju ta' din is-sena bi proċeduri ta' ksur billi bdiet tibat notifika ta' twissi għal dawn id-disa pajjiżi kif ta' fuma daw il-pajjiżi għandhom xarajn biex ikun jistgħu jwieġbu u aħna ser insegwu dawn id-disa każijiet, però ser insegwu kol il-mod kif l-istati membri l-oħra diġa implementaw din il-regolament, dan il-regolament u ħan niverifikaw l-implementazzjoni tagħhom fl-2012 mbagħad ser nippreżentaw komunikazzjoni fuq il-mod kif din id-direttiva ġiet implementata. Din ser tixħet l-attenzjoni tagħha fuq id-direttiva u, u anki il-promozzjoni ta' medjazzjoni qabel mal-parlament mhux biżejt li jkollok direttiva ma jrid ikollok ukoll u tajt lin-nies toffrilhom u turihom li tassisti din il-possibilità. Barra minn hekk nixtieq inżid ngħid li xejn fid-direttiva m'għandha tipprevjeni l-istati membri biex jipplikaw dispożizzjonijiet simili biex jibdew il-medjazzjonijiet fiħdan l-istati tagħhom, ġifri mhux biss fuq livell transkonfinali, imma anki fuq għaniet nazzjonali. U nixtieq nirringrazzja tassew lis sinjura Mercarti u l-kollaboraturi u t-tim tagħha kif ukoll membri parlamentari l-oħra għaliex il-proposta li nsibu qoddimna llum tejna tassew sabiex aħna nkunu nistaw nersqu e, aktar ikon aktar aċċess li l-ġustizzja biex l elementa ta' medjazzjoni jkun aktar mifrux. Grazzi tassew. Issa nixtieq nagħti l-kelma lill-delegati li se jitkellmu f'isem il-gruppi politiċi u f'isem l-IPP nixtieq nagħti l-kelma lis sur Rangel Kjoġbok. Grazzi tas Signor President, Kummissarju, Rapporter. Ippermetti li l-ewwel qabel kollox nifraħ lir rapporter fuq dan ir-rapport tant utli li bla dubju jippermettilna nieħdu passi ġodda fuq il-medjazzjoni. Rapporter turina lażlit differenti li ġew adottati mill-Istati membri u mod kif huma jimplementaw din id-direttiva ta' l-2008-52 tal-ewwel 20 tal-2008 li titkellem dwar il-medjazzjoni dwar kwistjonijiet ċivili u matrimonjali. Dan huwa mod kif aħna nistgħu nsolvu il-konflitti il-rati qed jħolqu aktar loġika fis-sistema, però madana kollu qed joffri liż żewġ partijiet l-opportunità għal soluzzjoni aktar faċli biex wieħed isolvi d-disgwit li wieħed ikun involut fihom. L-ewwel artiklu ta' din id-direttiva titkellem dwar il-fatt li wieħed jadotta miżuri biex jinċentiva il-rikors għal riżoluzzjoni ta' disgwid għal dik li il-medjazzjoni. Għalhekk l-aċċess irid isir irid tkun hemm aktar aċċess għal dawn is-sistemi ġudizzjarji għaliex dan huwa mod kif wieħed ikun jista' Eh, irati jagħmel sistema ta' ġustizja aktar faċli. Għalhekk huwa importanti ħafna l-Unjoni u għall-istabilment ta' l-libertà, sigurtà u l-ġustizzja u anke għall-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk f'dan il-kuntest ta' kriżi li aħna għedin insabu fih preżentament huwa ferm importanti kif qalet tajp rapporter li rridu nagħmlu l-opinjoni pubblika aktar konxja tal-vantaġġi ta' din is-sistema għalek nappella li kummissjoni u l komissjoni il-Kummissjoni u rapporter biex irras u proposta leġislattiva fuq ir-riżoluzzjoni għall-alternativa ta' disgwit. Grazzi tassew. Grazzi tassew issa nati l-kelma lil eh, lil eh, delegat li miss is-sur Geringer de Odenberg fisem l-SND. Jekk l-istati membri kollha jimplementaw din il leġislazzjoni fuq livell nazzjonali li fakritna mill-ġdid mill eh, kif fakritna tajba tajjeb mill-Kummissjoni, l-implementazzjoni tal din id-direttiva feħdan l-istati membri ma ġietx implementata kull imkien ma dana kollu data ta' skadenza minqatat din is-sena. Riżoluzzjoni alternattiva ta' konflitti għal ċittadini tagħna huwa strument effettiv u wieħed li ma tantx jiswa flus. Riċerka reċenti tal-Unjoni tal-Kummissjoni turi li ħafna mill-ħin li qed jinħela fuq il-medjazzjoni huwa minn 300 għal 331 ġurnata għal 400 ġurnata. U l-ispejjeż huma aktar minn 13,000 euro. Fil-Polonja il-kwistjonijiet ta' medjazzjoni daħlu fil-Liġi Nazzjonali fl-2005 permezz ta' ammenda li saret fil-Kodiċi Ċivili tagħna. U din hija konformi mar regolament e kif ġew stipulati. Sfortunatament, il-formazzjoni mill-Polonja turi li medjazzjoni fuq kwistjonijiet legali hija biss percentaġġ ġar tal-proċeduri kollha li saru fuq il-każijiet ċivili u dan u għastmat li madwar 40, minn 20 sa 40 proċedura jisiru fuq livell annwali għalhekk edukazzjoni aħjar jgħan neċessari fost iċ-ċittadini u għanna bżonnu kol riforma ta' sistema tagħna. Bosta nis ma jindunawx li teżisti l-medjazzjoni u għalek din is-sistema x'qed tiġi użata, għalek l-istati membri għandhom jiżviluppaw attivitajiet ta' medjazzjoni għal rezoluzzjoni ta' konflett alternattiv għaliex din hija ta' benefiċċju fuq livell finanzjarju tneħħi l-pis minn fuq il-qrati tagħna u anki tigwadanja l-ħin ċittadini u għalhekk nixin nifraħ li rapporter fuq ix-xogħol eċċellenti tagħha grazzi tassew. Grazzi tassew lis sir Nira Geringer u issa fisem il-grupp tal-Alde nagħti l-kelma lill-Onorevoli Sinjura Wallis għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Signora President, grazzi tassew għal kelmit tijak. Nishtiq l-ewel najt li hija xaġa tajba ħafna li qed naraw il-Parlament li qed ifassal rapport fuq l-implementazzjoni bħal din, speċjalment dal-istadju fil-ħajja ta' direttiva li tottal dawn iż-żminijiet u għada kif daħlet fis seħ u nixtieq infaħħar ix-xogħol li għada kif għamlet is sinja McCartney għaliex naħseb il-Parlament wera l-aħjar aspett tiegħu speċjalment meta jħares lejn x'inhu jiġri fl-istati membri differenti u jisħaq x'għandu jsir. Però anki x'sar b'mod tajjeb, għalhekk nixtieq nammetti li jiena kont waħda minn dawk ix-xettiċi li signora McCarthy referi tal jom. Jina kont nervuża meta direttiva ġit proposta għaliex il-Parlament meta kienet iħares li green Paper kien qal li aħna ma kellix bżon din il-leġizlazzjoni x'aħna konna qed naħsbu jew nibża' li din ħa toħloq diversità u din l-isperimentazzjoni li konna qegħdin naraw fil-medjazzjoni fost l-istati membri seta' toħloq teddida. Però nista' ngħid li permezz tal-workshops tagħna u permezz ta' dan ir-rapport li ma morniex bis il li ma konniex edin naraw l-affarijiet ċari għax hawnhekk issa għandna qafas. Qafas li tippermetta din esperimentazzjoni u anki diversità ta' approċ biex tikber fost l-istati membri. Miex situazzjoni l-istess għal kulħadd imma tipprovdi ċertezza legali bizzejiet. Hemm problemi, bla dubju, mhux kulħadd implementa din l-direttiva kif suppost ċertu eh, avukati għandhom kwistjonijiet marbuta mal-konfidenzjalità tal-proċedura kollha kemm hi, però naħseb li għandna inqaw qalbna mill-fatt li l-medjazzjoni llum meta titqis bħala metodu li huwa ħafna aktar modern, kontemporanju, meta niġu biex jipprovdi aċċess għall-ġustizzja mod transkonfinali, forsi nista' ngħid li l-medjazzjoni llum hija aktar moderna milli meta nħarsu lej il-żmiet tan-nofs meta kien hemm battalji jew ġustizzja tradizzjonali. Ġifri, ġustizzja tradizzjonali nistgħu ngħidu għalli jew imbeda antika meta llum għandna għażliet iktar faċli minn assess li għal partijiet u anki lis soċjetà kollha kemm Grazzi tassew, grazzi l-rapporter. Grazzi tassew. Signora Wallis issa nagħtu il-kelma l-sur Baldassara żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew sur President, sur Kummissarju, kollegi. Il-suċċess tal-implementazzjoni tad direttiva tal-2008-52 turi li il-medjazzjoni hija alternattiva eh, mill-ġustizja tradizjonali u tippermetti soluzzjoni bon, ftejn bonarju bejn partijiet u għalhekk tkun tista' tnaqqas il-pis tal-rati. Għalhekk kif rajna minn inizjattivi differenti li saru minn numru ta' stati membri li b'inċentivi finanzjarji jew inkella liġijiet qegħdin jiffaċilitaw il-rikors għal medjazzjoni għalek nixtieq infakkar u nixbet l-attenzjoni fuq ċertu kwistjonijiet li jixir ilhom fl-opinjoni tiegħi aktar riflessjoni Ma mela, il kwissjoni tal-ispejjeż u l-eżempju li rridu nsegwu fuq l-istati membri li affrontaw din il-problema billi ħeġġu l-użu tal-medjazzjoni għalhekk inħoss li huwa neċessarju nesploraw possibiltajiet oħra bl-inklużjoni ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni sabiex nipromuovu l-arfin u l-qajmu kuxjenza ta' alternativi li jeżistu għal kontroversi speċjalment mill-intraprizi. Biex nilħu dan il-għan huwa importanti u meħtieġ il-kollaborazzjoni tal-ħaddima ta' sistema ġuridika fejn huma jridu jifmu il-valur mizju tal-medjazzjoni bħala element prinċipali u mhux ta' kompetizzjoni għall-attività tagħhom Barra minnek, barra l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-implementazzjoni ta' direttiva b'mod partikolari l-proposta leġislattiva fuq il-kompożizzjoni alternativa tal-kontroversi, nixtieq nisħaq fuq il-komplementarjetà tal-medjazzjoni għal formi oħra tal- ċertu leġislazzjoni, ġifiri il-rikors kollettiv u anki id-dritt fuq il-kontratti din tista' tkun alternattiva ħafna biex neliminaw rikors kollettiv u anki toffri kontribut importanti għal eh, strument futur fuq il-liġi tal-kontratti u naqsu bekk il-mod qawwi ir-rikors fil-qrati. Grazzi. Grazzi tassew. Nati l-kelma lil-Sinjura eh, Konks għal żewġ minuti. Grazzi tassew. Grazie tassew jina kontent li kontenta li l-Parlament Ewropew titratta breqqa ma' din il-kwistjoni tal-ftehim bonarju alternattiv. Jiena naħseb li huwa importanti għal dan it-tip ta' ftehim bormanju biex jiġi użat biex ikun hemm ftehim adegwat li jista' jintlaħa u jiġi rispettat, speċjalment fejn l kuntatt ser jinżam. Il-medjazzjoni huwa mod tajb kif wieħed jista' jsolvi disgwit. Der mod ċar li huwa effettiv. Ja sistema fil-fatt effettiva speċjalment f'każijiet fejn involvu tfal, mo partikolari f'każijiet ekonomiċi jew inkella f'każijiet li qed jinvolvu l-minoritajiet dan huwa hija sistema ta' medjazzjoni tajba u aċċettabbli ħafna. Forsi ċittadini Ewropej ma kienux konxi daqseg bizzej dwar il-medjazzjoni bħala possibilità u dan id-dibattitu bla dubi serjejn il-medjazzjoni tkun u ssir aktar magħrufa u anki forsi tiġi implementata b'mod aħjar. U importanti ħafna lek li aħna mm, ikollna ċess man nies li ikunu għaddej minn kwistjoni diffiċli biex anki jkollhom aċċess għal ġustizzja. Għalhekk huwa importanti wkoll li innaqsu il-pis amministrattiv fil-qrati u anki jkollna u anki naqtaw l-ispejjeż dan huwa element u fattur importanti. Hemm differenzi kbar bej l-istati membri f'dak li għandu xieqsam ma l-implementazzjoni tad-direttiva u jiena naħseb li it-qarrib huwa neċessarju f'ħafna situazzjoni tal-edukazzjoni għat taħriġ anki biex l-istati membri jixtu aktar l-attenzjoni tagħhom biex jaqblu fuq kwistjonijiet u biex ikun hemm validità legali. Grazzi tassew. Ja ena lebto parakalo. Signora Tajna l-minuta kjoġbok. Grazzi li nangaratixxu aċċess aħjar għall ġustizzja hija waħda mill-politiċi ewlenin tal-Unjoni Ewropea biex toħloq żona ehm, eh, ġudizzjarja f'ekonomija diġitali għal daqstant huwa ferm importanti li jkun hemm iktar fiduċja tal fil-ġustizzja min-naħa taċ ċittadini, ċittadini kollha fi kwalunkwe stadju jistgħu jassikuraw li żewġ partijiet li jinsabu f'konflitt jistgħu b'mod volontarju b'mod responsabbli jippruvaw isolvu l problema ta' bejniethom. Permezz ta' medjazzjoni wieħed jista' jitratta limitazzjonijiet u dan jista' jsir ukoll permezz ta' dokument legali taħriġ eh, eh, kif suppost tal-medjaturi hija ferm importanti. Wara l-implementazzjoni l-istati membri jridu jitrasponu l-affarijiet iżda din hija kwistjoni ta' kif ser jagħmlu dan u esperti legali għandhom jiġu involuti biex jiksbu l-aħjar applikazzjoni possibbli tad dispożizzjonijiet. Signor Angelilli. Grazie tassew, signor President, l-għonnet nix nirringrazzja rapporter għax-xogħol li għamlet Dak li għandu xieqsam ma' medjazzjoni fissam il-Parlament Ewropew u anki nuqqas soluzzjoni li nsibu għal dan id-disgwida fost it-tfal u l-familji, jina nilqa din il-proposta li fil permess tal-proċedura ta' medjazzjoni il-partit ikun aktar miftuħa biex jidun konsiderazzjoni l-pożizzjoni ta' xulxin u anki jaħdmu biex isolvi l-kwestjonijiet li jkunu qegħdin eh, jinvolvu dan id disgwid U għalhekk jippruvaw jippreservaw relazzjonijiet li kollhom li kellhom qabel inqala disgwiet u element ta' importanza kbira fil-kwistjonijiet familjari li jinvolvu it-tfal. Il-medjazzjoni ta' bilħaq fejn tiġi tista' tiġi pratikata mhux biss tevita tul ta' żmien li jinħela ma anke jinħlaħaq ftehim miż-żewġ partijiet u għalhekk jiena nixtieq nħeġġeġ li din il-tip ta' medjazzjoni tiġi mifruxa anke għal medjazzjonijiet familjari. Fl-Ewropa, fil-fatt fakkarna b'mod tajb is-Sinjura Kummissarju Reding, qegħdin jiżdiedu iż-żwieġ imħallat u fl-Unjoni Ewropea jkun hemm aktar minn 350 elf żwieġ u 150.000 divorzju fiħda l-Unjoni Ewropea wara tmiem ta' żwieġ ħafna drabi tfal isiru l-oġġett ta' disgwit, ta' sikwit min iżomm mit tfal ikkun qed iżommi tfal minn l-kunsens tal-parti l-oħra u l-ġenitur li ma jkollux it-tifel taħt il-kustodja tiegħu jew jaħtfu jew inkella ma jkunx irid ittieħ lura wara żjara li ssirlu. Matul is-snin eh, ġi reġistrat ħafna każijiet taħtif ta' tfal minnaħa tal-ġenituri f'ħafna pajjiż tal-Unjoni Ewropea madanakollu l-proċedura ta' medjazzjoni tat permess li tfal biex ikollhom kuntat mill-ġdid miż-żewġ ma' żewġ ġenituri ftehim li jkun intlaħaq permezz ta' proċedura ta' medjazzjoni tkun tista' tevita ta' bilħaq sofferenza min-naħa ta' tfal u tippermetti wkoll li tfal biex jelbu l kwistjonijiet familjari kollha mingħajr ma joqogħdu e, jiltaqgħu ma' ħafna azzjonijiet ġudizzjarji twal u li joħolqu ħafna spejs ukoll. O kirjox Vlasak, ja dio lebta pisek to logo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Vlask, Signori, President, jena konvint li eh, medjazzjoni hija ferm importanti u utli. Nafu x'inhu l-vantaġġi, nixtieq ngħid x'inhu l-vantaġġ ewlieni tal-medjazzjoni. Li nsibu soluzzjoni tajba aċċettabbli għal żewġ naħat iżda hemm ukoll ħafna żvantaġġi għal rigward tal-medjazzjoni. Il-karatteristiċi ewlenin bħal huma pereżempju eh, li aħna ma nistgħux nisforzaw il-partijiet li jikkonkludu il-proċess wara erba' snin ta' negozjati diffiċli il-Parlament Ewropew u l kunsill Ewropew adottaw direttiva fuq soluzzjoni Eh, amikevoli eh, f'sitwazzjonijiet ċivili. Irnexxilna nelbu tabu din id-direttiva ma trix tarmonizza jew inkella tuni eh, taqqat il-medjazzjoni kollha fl-Unjoni Ewropea kollha, iżda t-regola il-qasam tal-medjazzjoni. Hemm pressjoni diretta u indiretta għal dawk l-istati membri li m'għandhomx dispożizzjonijiet fuq il-medjazzjoni. Artiklu numru 5 jitkellem dwar medjazzjoni obbligatorja din hija f'kontradizzjoni kbira għal natura tal-medjazzjoni bħala aspett volontarju. Medjazzjoni għal daqsant mhijiex pożittiva li stati membri kollha jridu jintroduċu regolamentazzjoni biex jimplementaw il-liġi Ewropea eh, fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Disa pajjiżi fost ir-Repubblika Ċeka ma adottawx il-miżuri kollha u ma ħabrux eh, ma ħabbru xejn għalfejn dan ġara dan aħna rridu nindunaw li l-medjaturi fir-Repubblika Ċeka diġà huma attivi iżda sempliċiment huma eh, konsulenti eh, il-Parlament ċek diġà beda jitkellem dwar il-medjazzjoni iżda dan ma ġiex approvat eh, huma kienu kontra dispożizzjonijiet li jista' jkun hemm applikazzjoni obbligatorja tal-medjazzjoni. F'nofs l-2011 il-Gvern ċek approva il-medjazzjoni f'kwistjonijiet mhux kriminali hemm ukoll aspetti eh, fl-assikurazzjoni tal-medjaturi, eh, eh, testing u rekwiżiti li jridu jintlaħqu. Il-medjazzjoni f'kwistjonijiet mhux kriminali għandhom jiġu perfezzjonati xorta waħda fir-Repubblika Ċeka. Għal daqstant, huwa daqshekk meħtieġ li namlu pressjoni fuq l-Stati membri biex jadottaw xi ħaġa li diġà bdiet taħdem u e, fin-natura tagħha għandha tkun volontarja. Grazzi. Grazzi. Inti domt titkellem wis u nixtieq inħeġġeġkom biex iżommu mal-ħin tagħkom. Issa se jnadu għall-proċedura tal kdi għandi tliet talbiet minuta kull wieħed isturija kolino. Iva, grazzi tassew, signor President, għaziz kommissarju, mandiġ dubju li dak li għalet ftitilu signora Redding għanda raġunu ser federazzjoni tajba li kontestaw l-istati membri li għadhom ma implementawx din direttiva li anki kollom proċedura ta' ksur juri li fsuq wieħed anzi dak Ewropew anki regoli tal-ġustizzja jridu jkunu l-istess dan huwa importanti ħafna li kollna direttiva obbligatorja, però rridu narfu r-rwol ta' l-ispejjeż li toħloq il-medjazzjoni. Ma naħsibx li kulħadd jista' jnaqat f'kawża fejn il-medjazzjoni stess ma tistax tiġi definita u għalhekk dan huwa punt li importanti nisqu fuq, importanti wkoll il-medjaturi kollhom abilità, taħriġ biżżejt u għarfien kif jider ukoll in-nuqqas ta' propensjoni lejn l-istituzzjoni ta' medjazzjoni tkun tista' tgħaddi ta minn nuqqas ta' informazzjoni minna tal-istati membri, medjazzjoni tfisser li tnaqsu il-proċeduri speċjalment ċivili fil-qrati u l-ek importanti u koll li din it-tip ta' sistema tkun strument importanti meta mqabel mal-kwistjoni marbuta ma' tfal, mal-minuri, għalix ovvjament l-importanzi hawnhekk hija signifikativa. Grazie ta' sessu, President. Adelfe, u kirjox Paxka, jajna l-ibda, barakalla. Surja Kolina. Signora Pasca. Grazie ħafna. L-istitut li solvi kwistjonijiet eh, kummerċali u personali skont id-direttiva tal-Komunità Ewropea mill-2008 jitkellem dwar ir-riżultati dwar eh, l-insolvu eh, tilwi tilwin mingħajr ma jkun hemm fuq il-rati mod partikolari fejn permezz eh, ikun hemm stimulazzjoni permezz tal-medjazzjoni. Dan jista' wassal għal inqas każijiet fil-qrati. Il-fatt li soluzzjoni permezz ta' medjazzjoni tingħata l-istess pis ta' eh, deċiżjoni tal-qorti hija xi ħaġa attrajenti ħafna, ħafna iktar attrajenti għal partijiet differenti. Din tagħti possibilitajiet tajbin għal eh, futur tajjeb pal medjazzjoni medjazzjoni u koll apparti mill-promozzjoni tal-medjazzjoni aħna rridu wkoll niddefinixxu b'mod ċar il-bżonnijiet u koll il-preparazzjoni professjonali tal-medaturi eh, ġewwa l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi, is-Sur Bronz għal minuta jekk jogħġbok. Grazzi, jena favur tal-mekkanizmu alternativ eh, għal-medjazzjoni li jkun disponibli għal-tilwim ċivili. Jena favur li naqsu l-ispejjeż u li kunem li ma jkunx hemm diżintenċivi għal minizom Iżda, eh, fil-rigward tal-Unjoni Ewropea li tgħaddi leġiżlazzjoni anke forma ta' direttiva, naħseb li huwa l-Istati membri li jridu jiddeċidu fuq liġi eh, ta' proċedura u kol liġi eh, sostanzjali. Jiena nippreferi arbitrazzjoni flok medjazzjoni, arbitrazzjoni twassal għal deċiżjoni waqt li medjazzjoni tista' tiffaċilita forsi xi tilwim jekk ma tagħmilx hekk se twassal biss għal iktar spejjeż f'każijiet matrimonjali u ta' kustodja jiena nemmen li l-medjazzjoni hija tajba mod partikolari minħabba li fċertu każijiet il dawn il-kwistjonijiet li jiġu solvuti huma meħtieġa u forsi jiġu anka eh, segwiti. Grazzi Sur Bronze. Għamnek wasalna. Għasim ta' kontributi minna ħata l-istat tal-membri, il-Sinjura Redding. Grazzi rapporter għax tajjeb ħafna u għal ehm, diskussjoni kostruttiva li kellna f'din il-plenarja. Il-medjazzjoni u naqbel miegħek u eżempju tajjeb ta' ġustizzja moderna din id-direttiva miex eh, ta' limitazzjoni għall istati membri iżda hija qafas li permezz tagħha jistgħu jiżviluppaw is-sistemi tagħhom. Huwa importanti ħafna li din il-komplikazzjoni eh, ta' kwistjonijiet transkonfinali pruvaw insolvuhom permezz ta' miżuri Ewropej. U il-medjazzjoni hija wkoll importanti ħafna għal partit għal-żewġ naħat għaliex hija sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd eh, għal kontrarju ta' proċeduri fil-qorti li jkunu twal ħafna kifet bosta drabi f'din il-kamra mod partikolari kwistjonijiet tal-familja. Dak li rridu nagħmlu huwa li jkollna kampanja ta' informazzjoni biex bekk inkunu nistgħu ninformaw liċ ċittadini li l-medjazzjoni hija possibbli u biex nippruvaw inħarġu lill medjaturi biex bekk ikunu effiċenti Eh, fil-medjazzjoni li għamlu bejn il-partiti, bejn naħat. Mbagħad kien hemm kwistjoni dwar l-Alternative Dispute, Resolution ADR nixtieq ninforma l-Kamra li f'Martu tal-2011 konsultazzjoni pubblika saret konsultazzjoni pubblika dwar transazzjonijiet kummerċjali u l-risposti li aħna irċivejna juru appoġġ sħiħ mod partikolari għall iskemi tal-ADR fil-tilwim tal-konsumaturi u kol ħafna tal-biet war l-ADR fuq tilwim online. Pala reazzjoni għal dan il-Komissarju Dalli eh, ser jipprepara proposta leġislattiva fuq l-ADR għal minn għalċe u kol fil-kontest tal-Aġenda Digitali fl-2012 ser ikun hemm regolamentazzjoni fuq eh, ADR online. Jiena tlabt li servizzi tiegħi biex jeżaminaw il-kwistjoni tal-ADR ehm, għal minn negozju għal negozju B2B, business to business, ehm, u dan għandu jisir fl-2012 u minħabba li hemm ħafna interess f'din il-kamra għal kwistjonijiet tal-familja kif għandu jkun, eh, jien nixtieq ngħidilkom li bħala segwitu għal konferenza ministerjali fuq il-medjazzjoni tal-familja li saret taħt il-Presidenza Belġana f'Diċembru tal-2010 u wkoll diskussjoni li saret fil laqgħa tal-Kunsill eh, ġi imniedi grupp ta' ħidma għal medjazzjoni tal-familja u aħna qed dan bis-serjetà ħafna u qed nippruvaw nimxu il qoddim f'dan ir-rigward għaliex għandna raġun li b'mod partikolari għatfall il-medjazzjoni hija ħafna ħjar minn proċedura tal-qorti. Grazzi, Kummissarju. Issa ser nadi l-kelma lir rapporter Sinjar McCarthy għal żewġ minuti. Grazzi għall kommenti biex nirrispondi l sor Browns nixtieq ngħid inti m'għandekx idea ta' x'inhuma il-numru ta' ta' tilwim transkonfinali dan jifrankaw ħafna ħafna eh, ħin mill-rati. Inti għandek ideoloġija tiegħek u ma trix tara li ċ ċittadini jibbenefikaw minn daw. Forsi nlaqak ma xi medjaturi mir-Renju Unit biex bekk forsi jfemmuk eżattament x'inhu l-valur tal-linja gwida f'dan il-qasam. Nixtieq ngħid lis-Sinjura Redding li aħna ħarsu qudiem biex nirċievu l-proposta tal-Kummissjoni fuq l-ADR u wkoll komunikat fuq l-implementazzjoni tad direttiva tal-medjazzjoni. Jien ukoll nixtieq ngħid eh, nenfasizza fuq dak li qalet is-sufraw għaliex iridu żommu differenzi bejn l-istati membri u għal daqstant nikkoraġikom biex tabbozzaw eh, komunikat u t-tkelmu kol mal-utenti eh, għaliex huma jafu l-iktar u jistgħu jgħinuna noħol u leġizlazzjoni effettiva u tajba li tista' tgħin iċ-ċittadini tagħna biex ikollhom maċċessa liktar iktar ġustizzja. Grazzi. Tanke sindomi. Η συζήτηση σέλιξε Nixtieq nagħlaq din id-diskussjoni u l-votazzjoni se ssir illum fil-11 nofs. Issa ngħaddu mill-ewwel għal punt li jmiss fuq l-aġenda